Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Meine Damen und Herren, ich wurde Ihnen. Ġejt marraf illi kien incident fet mill-kaxxi tal-votazzjonijiet membru ma Rich Juri karta ta' identità u bekk rema il-karta tal-votazzjoni ħdejn il-kaxxa l-iskrutaturi. il kaxxa l iskrutaturi diskutew dan l-inċident, iddeċidew b'mod unanimu illi dan il-vot partikolari jitqis bħala invalidu u bekk jekk joġobkom dejjem uru il-karta ta'kom ta' identità meta intom tivvutaw fir-round li miss. Ir-riżultat ta' tielet round. 17 u anzi 719 illi ġew poġġuti kien hemm 29 li ma kienux validi u kien hemm 790 li huma validi u bekk 346 vot huma huwa limitu, is-Sinjura Forenza 45, Lambert 35, Pittella 199, Surribega 44 vot. Signora Stevens, 58 vot. Sur Tajani, 291 vot. L-ebda kandidat maġab maġġoranza assoluta tal-voti Bekir irdu naddu għal raba round u skont 16 wieħed tar-regoli ta' proċedura. fir-raba round iż-żewġ kandidati li ġabu l-aktar voti fit-tielet round se jkomplu. U bekk skont l-ordni alfabetika għandna l-sur Pittella u s-sur Tajani. Bekk eh, naġġornaw sa' 8 ir-raba round issa jsir fit-8.